Eh, kif eh, nħalli s-Sinjura Mastrom biex tpoġġi. Nishtiq informa li il-regola 231 għal paragrafu 4 ma kienem lebda talba biex jinata l-vot għal korriġendum, allura